Good afternoon, colleagues. Oh. Il-wara nofsinar tajab il-kulħat, t-tjajt il-President. Nishtin nitlobkom biex tiħdu postkom bil-qeda biex bekk inkunu nistaw nibdew il-laqa tagħna. Merħba bikom lura l-Parlament wara il-pawsa tas-sajf. Għanna ħafna xogħol djemna x'namlu. Għanna għal dan għall ta' dan il-komitat għandna aġenda ħafifa nixtieq nikkonsidraw l-ewwel net l-aġenda adottata iva u kif ukoll il-minuti tal-laqa approvati. Grazzi ħafna. Issa għandi xi aħbarijiet natikom bħas-soltu l-ewwel l-ewwel aħbar hija dwar regolamenti tal-Kommissjoni dwar l-standards tekniċi regolatori li supplementaw direttiva 2014-36 Unjoni Ewropea CRD 4 dawn l-atti jgħatu l-poter l-Kommissjoni għad-direttiva l-aċċess tal-attivitajiet ta', ta istituzzjonijiet ta' kreditu u prudent u kumpaniji ta' li jkunu prudenzjali artiklu 37 artiklu 35 u artiklu 39 u skont l-artiklu 29 tal-TFU il-Parlament jista' E, joġġezzjona u l-iskadenza ta' dan l-oġġezzjoni ta' għana qed nitolbu astensjoni tal sal-21 Ottubru. Allura, aħna se jkollna u koll issa bħala deċiżjoni ġdida jkollna l-koordinaturi fuq il-komitati apposta għall-atti delegati tul il-laqa ta' 22 ta' settembru u jkun hemm ukoll iskadenza għal kull proposta mir-rapporter jew membri dwar li ma tiġix aċċettata din dan l-att di diġa ġiet imqasma fidejn il-membri. Umbat naddu għal aġġornament ta' dialogi ekonomiċi iktar eh, minn dak li ntqal fil-laqqa ta' 22 tal-laqqa tal-koordinaturi Is-sur Albuquerque eh, qabel biex eh, jiġi għall laqqa ekonomika ta' dialogu ekonomiku fit-2 ta' Diċembru madwar Franza wara it-ħassir ta' dialogi preċedenti, issa ħna din f'kuntatt ma' l-Ministru tal-Finanzi Franċiż u aħna din naħdmu biex norganizzaw id dialogu ekonomiku ma' Franza għal ħarifa imma għadna ma' d deċedajn fuq data fl-axħar. Nishtiq ninforma l-membri illi il-koordinaturi ftemu koll il-komitat ħaj jistokta biex xolti jow fuq xogħol li għadu mantemx u ninforma li l prezidenza tal-Komitat b'dan il-mod u fil-qallaqa ta' Lulju il-koordinaturi kienu ftemu fuq dawn l-allokazzjonijiet ta' fajz bejn il-gruppi politiċi. L-SND dwar is-suq, benchmarks l alde trasparenza u trasparenza ta' securities fil-istituzzjoni fil finanzjari għall-essendi il-rezilienza ta' istituzzjoni finanzjari l-IP, l-PPP, dispozizjoni u koll dwar pensjonijiet u rtirar l-IPP, servizz ta' investimenti l-ħodor, regolamenti tal-Kunsill dwar is-setat tal-ICP biex imponu sanzjoniet lill icr e rakkomandazzjoniet għal regolament tal-Kunsill dwar l-allokazzjoni, anzi kol il-ġabra ta' informazzjoni statistikali e, għal-presidenza, l-alde għal-budget 2015, own resources ibbażati fuq l-FTT għall-alde l-gwenatu il summit direttiva 37 tal-2007 dwar li ninkoraġixxu shareholders fuq meta ta' żmien twil u direttiva 34 tal-2003 fuq ċerti elementi ta' governanza korpora l-SND semestru Ewropew għal koordinament tal-politika 2014 l alde E il-rapport ICBM e 2013 l-IPP, e IIBM, il-rapport ta' IIB l-ħodor, u rapport fuq kompetizzjoni 2013 l-ICR u rapport annuali fuq tassazzjoni l-SND eh, eh, għafas ta' governanza l-SND Umbat l-axar wieħed li mhux ripport għalissa sada fiħdan il-presidenza. Dak li kelli xi ngħid u issa nistgħu nibdew ix-xogħol propju tagħna ġifieri punt numru 4 li huwa fuq il-diskussjoni diskussjoni fuq il-Baġit Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015. Ir-rapporter huwa Nils Tolvalds u issa nattieħ il-kelma. Sur ċeret nitkellem fissem is-sur Tofalz. Mela, Is-sur Tofalz ma jistax ikun illum għax għandu rapporti uħor xjati f'posti uħor fil-Kumitat Baġitarju, allura għan nitkellem f'ismu fil-qosor. L-ewwel nett. Il-rapport ixtiq ifakkar li l-Parlament Ewropew eh, appoġġja bisħiħ il-ħolqien tal-Awtorità Supervizjorja ta' Supervizjoni biex hekk intejbu supervizjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Allura huwa kontent ħafna li jara li ħafna mill-gruppi politiċi jaqblu miegħu fuq din il-proposta tal kummissjoni li tfisser illi ikun hemm tnaqqis fil- ħlasijiet fil tlet istituzzjoni tal-2014 u jemmen illi l-autoritajiet u koll u ġebra ta' xewka tal-funzjonament tajjeb tal-suq tal-Unjoni Ewropea u essenzjali biex naħna nejnu l-rkupru ekonomiku anka l inta tal-impjiegi u tkabir fl-Unjoni Ewropea. F'dak li għandu xaqsam biex, biex namluwa diffiċli biex kunem iktar ma jkunx hemm iżjed eh, problemi finanzjari fl-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin il-figuri qed jiġu preżentati skont il-voti li għandna llum. Issa l-punt dwar l-arranġamenti finanzjari tal-ISAs u jemmen li l-arranġamenti kif huma bħalissa huma bbażati fuq sistema mħalta ta' finanzjament li mhix flessibbli u tista' tkun tapis ukoll fuq l-impjiegi. U allura r-rapporter jaqbel ma l-emenda ta' kompromess li tiklop il-Komissjoni biex issib sistema ġdida sal-2017, sistema li tkun ibbażata biss fuq id-dħul ta' miżati tal-partiċipanti jgħid tkun taħlita ta' dawn il-pisijiet finanzjari. fl ħannet il-rapportarix li ringrazzja ħafna l-gruppi kolla politiċa li jenuħ biex jasal għaldi l-opinjoni. Grazzi ħafna. Sorry. Now I... Zani, mela, nati l-kelma li shadows nibdew bli pipi. Ivana Maletic, grazzi ħafna President, grazzi ħafna l eżis kollegi, lan tana għalli konna f'moħna il-constraints il budgetari kolla biex nappoġġjaw attivitajiet kolla possibli biex nejnu fl-izvilupp u l-implementazzjoni f'dak li għandu ċaqsamma l-Unjoni Monetarja, Unjoni Bankarja, eccetera U rapporter diġa saħaq fuq il-fat fuq l-importanza ta' tlet aġenziji, jien sempliciment nixtieq nixbilkom l-attenzjoni fuq il-amendi li aħna ippreżentajna fuq il-budget ta' tlet aġenziji. Allura aħna nixtiequ nisqu li għandu jkollna budget ola fuq daw it-tlet l-aġenzja u nuru l-pozitivizmu fuq 6, 6, 7, 2, 7, 8 u 9 bħala amendi għax dawn huma importanti u voti pozittivi 6-7 u 0-7-8 u 9 u l-proposti li l-ammont propost dawn it-tlet l element li semmejt iġfri 6-7-2-7-8 u 9 u għola mill-emendi 6-7-0-7-8 u 9 għaliex għaliex aħna ndunajna fil-komunikazzjoni mal-Aġenzija mal-aġenziji illi minħabba zieda konsiderevoli fil-nur tal-personal kellhom jirrazzjonalizzaw punti budgetari oħra u mhux issa ma jkunx hemm spazju għal taħriġ, analiżi u riċerka li għandhom bżonn għal funzjonament taħjar u l-Aġenzija din jitolbu zieda budgetarja skont il-zieda fil-personal. Nasab li huwa importanti ħafna li aħna ninvestu fil-kwalità tagħhom u mhux biss fil-kwantità. U minħabba dan aħna nitolbukom il-kol kull wieħed minnkom biex tappoġġjaw eh, budget ola l-aġenziji. Nixtiequ nisqu wkoll it-tieni punt, it-tieni emenda dinja l-emenda 6-7-1-5 fuq komunikazzjoni tal-budget ġdid il-kontratana, aħna niproponu nkunu kontra da din, u għanna zewċ raġunijiet għal din, l-ewel. U għalli għanna bżon implementazzjoni tajba fuq livell ta' komunikazzjoni u bir rizerva li għanna fil-budget il-Komissjoni ma tkunx tista' tidħol fin pen ġdid allura il-proċess ħaj isir iktar bil-mod. U t-tieni raġuni huwa li Aħna nħossu li jekk aħna jkollna dubi fuq il-propju funzjonament ikun aħjar bħala l-ewwel pass biex ikollna iktar smiħ hawnhekk fil-Parlament li aħna nitolbu għal rapport u preżentazzjoni tal-attivitajiet li jkunu seħħu. U mbagħad jekk ma nkunux sodisfatti biex xogħol jkun sar mill-Kummissjoni u mbagħad nużaw ir-riserva bħala strument biex nimbuttaw il-Kummissjoni biex biex tagħmel prestazzjoni ħadar ma biex nibdew sempliċiment bil-reserve fund mhuwiex sinjal tajjeb ek nitolbukom biex nitlobkom il-koll biex tivvutaw kontra. U flaħan aħħar nixtieq nispjega għaliex qegħdin indaħlu emendi bil-fom mal-kompromess. Aħna nixtiequ ndaħlu e, emenda bil-fom or l-amendment, aħna nixtiequ nżidu espressjoni if proven by the commissions assessment u aħna din iridu indaħluha biex aħna indaħlu soluzzjoni peress li irrid ikun hemm analiżi tal-impatt li palissa huwa nieqes u dan huwa elaborat fir-rapport tal-Kommissjoni fuq it-tliet eġenziji. Grazzi ħafna. Thank you. Now... Grazzi ħafna. Issa fisem l snd l-onorevoli membru.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 anka l-emendi ħarisna lejom u rridu noħorġu b'sinjal ċar u nagħmluha ċara li aħna ma rridux naraw tnaqqis fil-budget għall-awtoritajiet. Aħna huma daw l-awtoritajiet jkunu jistaw li jiffaċċjaw xidma l kull mur kull ma jmur qed tikber fis-snin li ġejjin. U allura hija l-ħaġa loġika li aħna natu l-appoċ tagħna li xogħol tagħhom u jina naħseb illi il-itnaqqis fil-budget jagħti messaġġ ħażin. Grazzi. Som tillsynsmyndigheterna själva gjort. Andra har resonerat på samma It-tieni, aħna ma rridux naraw tnaqqis fil-budget, rridu nevaluaw il-pjanijiet ta' nefqa tal-autoritajiet u l-figuri li ġejjin mill-autoritajiet jidru li huma sensibbli ħafna, raġonevoli, jien naħseb li huwa b'mod ġenerali dan aħna għandna bilanċ biex il-flus li natuwom bħala żieda ik huma flus li għandhom bżonnhom biex huma joħorġu e, b'soluzzjonijiet tajbin fix-xogħol tagħhom u niddefendu l-pożizzjoni tagħhom. Issa jekk aħna inħarsu lej l fil tal-passat tal-awtoritajiet u nħarsu lej il-mudell finanzjarju fuq meta ta' żmien twil jien naħseb hawnhekk huwa fejn it-tibdil irid isir l autorita e supervizjoni irridu jħorġu eh, b-rizultat ta' fej jkunu marru l-flus. U għanna xejdu dubjużi, ħafna mill-autoritet nazzjonali għandhom problemi meta jiġu fuq fondi u fuq flus. U ovvjament dan ja ipoġġi l autoritajiet tagħna dipendenti fuq jiddependu fuq l-autoritajiet negazzjonali. U em, u allura problema u koll fuq integrità tagħhom. Jiena naħseb illi il-bidu ta' kompromess huwa tajjeb nistax mudell tajjeb mhux sempliċement li jkollna naħdmu fuq bażi fuq kontribuzzjoni nazzjonali, jien naħseb li huwa possibbli biex nimmaġinaw xi ħaġa illi jkun sistema ibrida. B'mod illi tinvolvi miżati mill-parteċipanti tas-suq. Issa biex nagħlaq meta niġu għal taxxa u tassazzjoni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 Grazzi kollha li intom daw kollha li jipaċipajtu fil-proċedura u nkunu nistgħu bekk impoġu pożizzjoni tagħna. Thank you, Mr. Chairman. Um, I can be fairly brief. Grazzi ħafna, President. Il-pozizjoni hija ċara tal-ICR. Il-budget, aħna ma ridux naraw zidiet fil-budget, jekk ikun hemm xi x'imkien irid ikun hemm eh, tagħmel tajjeb għalija parti oħra tal-baġġett. Għalhekk meta nitkellmu fuq affarijiet iktar speċifiċi li jkun hemm kompetenza il-funding li eh, smajna fuqu mir-rapporter mhux qed naqbel miegħu kif eh, il-fondi għal dawn l-awtoritajiet għax l-ideja kienet li kunem koordinament mill-autoritajiet kompetenti biex ikunem u kol dan is single rule book għal sfiq finanzjarji daw mandomx rwol u stess biex jamlu supervizjoni għalek mandomx eh, fej ikollom il-fondi permessa dan il model dawn eh, li essays irridu jużaw il-participant payment models u jiena għal daqstant li sijar ma jistax jaqbel ma dan il-kompromess jew inkella il-fat li hemm xi edeja biex imbidlu ukoll il-mandat tal-li essays ġifri l-kompromess ma nistawx naqblu miegħu. Il-funding model tal-ESAs kif kien diġa biss aħna naqblu miegħu. Issa Sven. Mm. Jena xiftit sorpris għax mux jien kien emissni il-gwe imma xtaqt biss jiena nirrispet tal ħattijħor Mela, għal ġiwi e, Sur Viegas, skużani kien zbaltijajiet il-president. Għalek għannom tal-ġiwi <laughs> nishtiq nejdilk għom li xorta zven li jitkellem għax xedaw rapporter mhux hija taw aħna eh, restaqna l-emendi għana u s'issa m'għandix kummenti. Mela, mhux se noqgħod inżid kummenti tiegħi. Jiena xtaqt biss inkun eh, qed nirrispetta l-ħadd ieħor. l-ewwel qed nirringrazzja ir-rapporter għax sibna kompromessi fuq l-affarijiet li iktar jaħarqu ġifiri l-linja li qegħdin jihdu aħna isna qed naraw li qed naqblu fuqa. Issa fuq dawn eh, l-aġenziji li hemm Londra, Frankfurt u, u, eh, u Pariġi qed nitkellmu fuqhom u eh, naraw tibna fil-liġijiet għandna 402 għatti delegati. Ġifiri ir rizorsi mhux bizzejiet ma nistawx nifmu. Ma nistawx nandu il-liġijiet umbat ma natux il-rizorsi l-aġenziji biex jaħdmu. Eh, dawn il-zidiet huma leġitmi u mhumiex affarijiet kbar wara kollox minn perspettiva ekonomika nista' ngħid li l-ispejjeż huma interni kif qed insibu wkoll fil-kompromess. Ġifieri dawn l-ispejjeż ta' eh, xogħol pubbliku ikun ħireċ minn hemmhekk aħna l-emendi orali tal-IPP biex ma eh, eh, nejdux daqsek u nistaw ġifiri naslu għal xi forma oħra ta' kompromess qegħdin fi triq it-tajba nixtieq ngħid li naqbel għal fatt li nsibu iktar possibiltajiet biex aħna ma l-infi ma, ma jolix ħafna. Il-European Standard Setter qed ngħidu li hawnhekk m'għandux ikun hemm żieda. Kenna dibattitu fit-tul skont ir-rapport ta' Sur Stolojan li għadu rapport li għadu maġiex finalizzat l-edeja hija li eh, l-ambitu tal-azzjoni tagħhom għandha tonqos u mbagħad eh, Iċxol se jonsilom mandom iktar iktar flus fil-budget, ma nistax nifmu għaliex il-rapporter liberali irrit jgħidin eżatt eżatt. Nistaw ngħidu ma biex nagħlaq li aħna sodisfatti b'dak kollu li ksibna. Grazzi Sven issa Marco Valli. Iva, possibli. Grazzi ħafna, President. Ringrazzja rapporter għal dan dokument dan id-dokument u qed naraw eżattament fejn hija e, fejn x-xogħol bħala regolamenti għal City ta' Londra anki ġifri bħala ċentru finanzjarju li kbar fl-Ewropa fejn hemm ukoll insibu li e, numru ta' e, postijiet ta' xogħol aħna naqblu mal-rapport ma naqblux li il-regolaturi se jmorru lilin minn dak li diċa edna li għandhom xoll li għandhom jamlu, ġifiri poteri seta ġodda nafu li se jkun hemm iktar regolamenti fis-servizzi finanzari fl-Ewropa fis-snin li ġejjin u se jkun hemm iktar setat, iktar ukoll nies li jaħdmu. Aħna ma naqblu xejn ma dan ir-raġunament. Irridu innaqsu dawn il-daqs dawn l-istituzzjonijiet u nħallu li n-negozju jimraħ u jikber It-tieni raġuni għaliex aħna dan ir-rapport mhux qed naqblu miegħu huwa għal fatt li hemm dawn il-miżati li jridu jitħallsu mill-parteċipanti għax din hija forma ta' tassazzjoni bil-pulit. U dan il-gvernijiet ma qablux dwaru laqas fit-trattati ma nsibu għalhekk hija ħaġa mhux tajba pala prinċipju. Se jkun hemm dak il-miżati jew spejjeż żejda nafu li diġà li eh, fl-autoritajiet nazzjonali jkunu diġa qegħdin iħallsu ma jfissirx li se jkun hemm spejjeż inqas, mi jħallsu inqas, imma ma naħsibx li jekk se jħallsu li l-awtoritajiet Ewropej sejtni jitnaqsilhom eh, il-ċarġis li għandhom f'pajjiżhom u meta nsaqsu l-servizzi finanzjari li jħalsu umma għas-supervizjoni, <laughs> dan eh, imur kontra l-kull prinċipju, iġifiri f'kumitat joħra ħanasa nissuġġerixxu li dawk il-komitati, per eżempju, tas-sajt, ikollhom l-industrija tas-sajt li titħallas għal-regolaturi, -regola L-istess fil ġermania fil-produzzjoni tal-karozzi, per eżempju, regolamenti li jisir, regolazzjoni li jisir, dan se jgħamlu tajpa li jom, dan imur kontra trattati, kontra l-prinċipju, għalek kħana ma naqblux u se nopponu. Now I have some colleagues we ask the floor. Uh, Burkhard Balsis. Grazie Dank. Urkald Walz. Grazie ħafna, President. Fl-aħħar laqa ta' likon qabel waqafna qalb tala tas-sajf, kenna dan, dan l-abbozz, kont kellim fuq dan l-abbozz tal-budget, kont kritikajtu ħafna speċjalment meta qed nitkellmu ta' kif se niffinanzjaw li essays. Jiena naħseb li l-proposta mhijiex tajba x mhux qed ħares lej il-futur. Ovvjament hemm xogħol ġdid li dawn l-autoritajiet iridu jiffaċċjaw u jrid ikollhom il-mezzi, il-finanzi biex jagħmlu xogħol tajjeb. Naħseb l-unika mod kif jistaw u koll xogħol li jagħmlu jkun ta' kwalità aħjar. Ġifri aħna dik li naraw ik-kwalità aħjar ta' xogħol li jitwettaqa. Issa, fil-budget insibu fuq il-komunikazzjoni li pipi ma tistax taqbel ma din il-bicċa qed nitkellmu fuq politika tal-IM eh, u anke għal-Euro, politika ta' komunikazzjoni dwar dan. Jina naħseb li dan kollu huwa importanti speċjalment f'dan iż-żminijiet meta qed nitkellmu fuq ir-riforma il-politika ta' kabir ekonomiku huwa importanti li dejjem inkunu nistgħu nikkomunikaw tajjeb għalhekk ma jridx ikun hemm tnaqqis. Issa, il-proġetti pilota. Dan huwa qasam fej għandna bżonn evalwazzjoni eh, ġdida. ma naħsibx li dawn il-proġetti jistaw eh, eh, neddevjaw u namluwom f'partijiet oħra. Għax hemm ħafna nies li jaħdmu b'dawn. Punti li xtaqt insemmi, ta' min nisemmiħ fil-fat huwa li il servizza ta' Riċerka tal-Parlament kien twaqqaf bħala xi ħaġa awtonima. U naħseb wieħed jista' jkompli jibni fuq dan. Grazzi. Grazzi, President. Jena nixtieq il-rapporters. il rapporters għaxxu li għamlu kol matul il-vakanzi tas sajf Jena u kol fuq li jessejs nishtiq nitkellem nishtiq nejt li dawn huma importanti pala istituzzjonijiet li twaqfu xi senti jew tlieta ilu u il-budgets ovvjament jiġu minn 60% mill-autoritajt kompetenti un bat 40% mill-budget tal-EU Hemm ħafna partijiet ta' regolamenti li ġew adottati f'dan l-aħħar sentej u tlieta li iżidu x-xogħol il-mandat tal-ICAs. Imma peress li dawn għadhom fil-bidu tagħhom għadhom ma laqas biss użaw il-budgets kif suppost, ma, ma taħsbux li ikun prematur li nżidulhom il-budget tagħhom meta huma għadhom qed isibu saqajhom, jiġifieri il-razzjonal wara dan kollu. E, kif nispjegaw l-affarijiet? Il-8 ta' Awwissu l-Kummissjoni Ewropea kienet qalet li se jamlu xol preparatorju biex issaħħu l-arranġamenti finanzjari tal-ECAs ġifiri jistaw jamlu xol kif suppost anki jekk hemm problemi tal-budget. Naħseb li ta' min nistennow qabel nieħdu deċiżjoni politika bħal din. Peress li jiena konti li membru għal 8 snin tal-Kumitat tal-Budget, naf li il-żidiet ma tantx eh, wieħed ħares jom eh, eh, mill-enti tajba, pozittiva u għalek nixtieq li dan il-Kumitat jibqa' kredibbli mal-kollegi tal-budget wara kollox għax inizjattivi oħra bħal proġetti piloti jista wieħed e, eh, bisib finanzjament għalihom imma di riserva għall-approċċ li qegħdin nieħdu. U Peress li jina ġejja minn dinja tan negozju nista' ngħid li inti hekk qiegħed f'istituzzjoni li ma trattirax l-expertise kif suppost, is-soluzzjoni mhix li tihom iktar flus biex jaħdmu aħjar, hemm soluzzjonijiet oħra. Dawn hekk imisshom jagħmlu nixtieq nitlop il-Kummissjoni eh, jedunna jekk u jedunna fiċinija il-pożizzjoni tagħhom wara li raw ukoll ir il-rapporta rapporters u ftit tal ġematilu daw ħarġu bid-dikjarazzjoni tagħhom, iġifri bidlu għal-pożizzjoni tagħhom wara kollox ġifri minn mindu ħarġu bil-budget. Grazzi ħafna sur Langen. Grazzi. Is-sur Bukadvalz diċa qal li issa ilna nippruvaw naħdmu fuq dan il-punt tal-riċerka biex l-anijiet verament ikunu riċerkati qabel il-progress sar, għanna għanna departimentana stess, u f'dan il-mandat il se jkompli jgħafuq saqajħa. Għalek jina f'kem xej sorpris nara li li s-sitta seba u tlieta qed nerġgħu nitkellmu fuqha. Anki l-finanzjament tal-Finance Watch per eżempju. Li kienet wara kollox suppost kienet proġett pilota ġifri u l-mandat kien sal-2015. Antrag, der von Kollegen mehrere Fraktionen qed naraw li kien hemm xi fazzjonijiet bħal eh, l-ħodor li ħarġu resqu proposti biex iżidu ir-riżorsi. Speċjalment il-pagamenti diretti ta' 1.5 miljuni sabiex meta naraw li jiġi eh, jitlesta il-proġett fl-2015 dan ikun ta' 70.5% li il-budget tal-Finance Watch ikun ġej mill-budget eh, tal-Unjoni. U dan meta ħanna supposta qiegħed indipendenti autonomu. U ir-rapport annwali li għandi qudiemi isemmihom il-fondi. Unsibu kol li dawn ir-riżorsi tal-budget se jkunu edin jitrattaw dawk l-ispejjes li konna tħanna li għon fis-snin ta' qabel. Ġifiri, rizorsi li ma ntnefqu xu se jintużaw. Wara kollox ma ninsawx Finance Watch għandha tibqa eh, eh, entità autonoma forsi l-lum mux sejri li nexin li nipperswadikom kolla, imma għalan la mażur jgħataw kien il-president tal-Kumitat tal-Budget u qed jipprova wkoll jifhem dan. Hemm ħafna miljuni li jridu jintnefqu u għanna istituzzjoni li kienet proġett pilota li rridu ntuwa finanzjament permanenti. Din hija kontradizzjoni. Grazzi. Mela, l-emenda 6706 dwar il-fondi fil-Bahar Eġow, il-gżejjer tal-Bahar Eġow. Hawnhekk qed naraw tnaqqis 99 anki jekk il-programm Poseidon kien suċċess kbir. U jekk wieħed iqis l-2013 l-implementazzjoni tal-budget kif sar l-infiq qed naraw li din kienet suċċess u 16 miljun 16 miljun ġew investiti. Issa dawn il-flejes kollha se jintilfu. Dan din hija ħasra f'dan iż-żmien li jiġri hekk anki ġifiri meta naraw il-miżuri ta' trojka u se jkonna dan l-effett negativ fuq l-ekonomija tal-Greċja. Hemm bżonn li programm bħal dan jibqa' jingħata il-fondi nafu kemm jgħin lill-gżejjer iż-żar, fil-kummerċ, il-produzzjoni tal-bdiewa, tal, tal raħala, nafu iġifiri li jem ħafna u ħafna gżejjer fil-Bahar Eġew li jiddependu minn proġetti bħal daw. Dawn jirnexxilhom ikollhom il-commodities, il-provista ta' ċertu affarijiet Għalek din il-linja tal-budget għalek servi immija il-lifeline għal-familji li jiexu f'dawn l-inħawi li għadhom edin isofru mill-konsekwenzi tal-krizi ekonomika. Il-program posej. Issa Signora Beres, umbat Sven Gigol għal 30 eh, sekonda. Ehm, Grazie ħafna, Sir President f'dan il-dibattitu li għedetina l-opportunità li nħejju l-odot ta' supervizjoni għas snin li ġejjin fid-dawl anke ta' dak il għal Oleg Ludvigsen jiena irrit nappoġġa il-proposta għal budget għal dawn l-autoritajiet ta' supervizjoni sabiex dan ikunu jistaw jagħmlu ix-xogħol illi eh, ġew inkarigati li jagħmlu. huma ħossu li għandhom bżonnu dan il-budget biex iwettqu l-responsabiltajiet tagħhom dan huwa perjodu kritiku għandna bżonnhom dawn l-istrutturi u il-veru eh, illi hemm bżonn ta' eh, restrizzjonijiet imma aħna nafu illi dawn l-aġenzija għandhom bżonn li kollom il-mezzi finanzjarji, risorsi umani, risorsi loġistiċi li jippermettulhom illi jagħmlu hidom dena waħda mill-ftit affarijiet li rnexxinna nagħmlu progress fuqhom fis-snin li għaddew u hemm bżonn illi dawn l-aġenziji jaħdmu. Aħna ridna illi insaħħuhom, aħna ridnu ridna li dan ikunu jeżistu għalhekk issa irridu nippermettulhom illi jagħmlu dak li ħlaqnihom biex nagħmlu. Jina naħseb illi eh, l-flank mhijiex waħda mill-autoritajiet eh, ta' supervizjoni eh, għanda budget li sar mill l-ex-president tal-Bank Ewropew tal-Investiment Aħna naħseb li għanna nsegwu l-proposti tal-ħodor illi għalissa naqsu l-ammont li se tirċivi din l-istruttura issa fuq Finance Watch. Naħseb li eh, proġett pilota huwa propju maħluq sabiex jimbeda proċess illi umbat eventwalment jitkompla. Jiena għat febda diskussjoni ma rajt e, jew smajt li proġett pilota jinħoloq biex jitniedu inizjattivi illi kif jispiċċa proġett pilota e, e, imutu fuq ommom. Anzi, proġett pilota jinħoloq biex timbeda xi ħaġa biex naraw jekk xi ħaġa fattibbli jew le, naraw jekk hux possibbli li ssir jew le kemm hu effiċjenti biex imbagħad din issir xi ħaġa iktar permanenti Jiena pala uh, eh, xaħat li kont prezenti jemmek fil-bidunetta meta nħolloq Finance Watch, jiena ma nistax ovvjament nappoġġa dak li għal sur Langen fuq din l-istruttura da' sekk utli fument fejn kulħadd hija tinkwetat fuq il-kondizzjonijiet ta' ċittadini, organizzazzjonijiet mhux governattivi, ta' kollha illi ma jamlux parti mid-dinja tal-finanzi rappresentata fuq l-ola livelli sabiex dawn ikkunu uh, mismuwa u koll. Grazzi, ħafna Sven Grazzi, jena sempliciment trit najt li dawn il-kontroversi fuq uh, Finance Watch qed isiru kważi bħala tradizzjoni f'dan il-kumitat. Imma raġuni fondamentali għal dan mhijiex illi aħna qed nipprovaw noħol u xi awtur neutrali hemm 300 miljun euro illi edin jintnefqu mis-settur finanzjarju fuq il-lobbies u għalhekk kemm appoċ għal din l-idea ejjew nippruvaw nikorreġuħ dan l-iżbilanċ għalhekk il-Parlament għandu jipprova joħloq u jiġġenera riżorsi tiegħu stess. Kolli ngħid ukoll li l-Kummissjoni weditna għalet illi se tagħti eh, rating ħażin ħafna għal din il-proposta u din tkun ħasra li il-Kummissjoni trid tidħol f'din il-konsultazzjoni u tkun ħasra jekk intelfuha din l-opportunità. Grazzi ħafna, issa nisimgħu minant il-Kummissjoni. Ek joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nishti najt eh, kentejn fil-qossor l net fuq l-ESAS, l-Autoritajiet Ewropej ta' Supervizjoni. Il-Kommissjoni taqbel ma dak li qalu ħafna membri dwar kemm huma importanti dawn l-autoritajiet għax għandhom rwol importanti x'jaqdu u għalhekk għandhom bżonn tal-finanzjament xira palma tafu l-proposta tal-Kommissjoni għal din is-sena eh, taqbel mal-qafas eh, finanzjarju, il-liġi stabbilit minn qabel dan għad diskutejni fl-ħar laqatana nar 22 ta' Lulju. Madana kollu aħna qed eh, naraw ukoll illi eh, dal-kumitat ukoll qiegħed jintalab eh, biex ikun hemm iktar finanzi għal dawn l-aġenziji u l-awtoritajiet issa skont il-finanzjament ta' dawn l-awtoritajiet għal ġejjieni din hija xi ħaġa kif diġà intqal illi E, semmiet ukoll fil-review fuq l-eżas minnaħa tal-Kommissjoni l-pożizzjoni tagħna ma nbidlet aħna se neżaminaw l-arranġamenti finanzjarji jew ta' finanzjament tal-ESAs dejjem fid-dawl ukoll tal-restrizzjonijiet budgetarji li jeżistu xaħut mill-affarijiet li semmew hawnhekk illum iridu jitqisu meta aħna naraw il-finanzjament tal-ġejjeni għal dawn l-autoritajiet, per eżempju il-bilanċ bejn il-fat li ir-rwol tal-ISAs huwa essenzjalment regolatorju u eh, l-ezma għanda wkoll rwol parzjalment eh, supervizorju u mbagħad il-finanzjament min-naħa tal-industrija f'każijiet bħal dawk ta' kollu rridu nkomplu nanalizzaw u l-Kummissjoni se tagħmel dan. Jekk tippermettu li nixtieq ngħid ukoll kentejn fuq eh, EFRAG u il-proposta illi innaqsu il-budget taħt il dak illi proponiet il-Kommissjoni. Issa, fil-rigward ta' rapport mestat, l-istatuti il-ġodda ta' l-EFRAG ġew adottati f'ġunju ta' din is-sena u jitħlu fis-seħ fil-31 ta' Ottubru. Dan ifisser illi sar progress konsiderevoli din is-sena, issa irridu niżguraw fil-fema tal-Kommissjoni li l-EFRAG ikollu il-mezzi biex jimplementa l-istatut il-ġdid tiegħu kif xira. Huwa veru li rapport me Mejstat irrakkomanda li EFRAG irrid jikkonċentra fuq uh, eh, IF, kwestjoniet li għandhom xaqsmu ma l-IF jew u ma jaħdmux wis fuq standards ta' l-SMEs imma jipproponu u koll ħafna kompiti addizjonali għall-EFRAG u jirrakkomenda u koll li s-saħħaħ il-governanza tagħha f'bosta modi. Efrag issa u mistenni illi eh, jagħmel analiżi ta' standards kollha mhux biss jagħmel eh, evalwazzjoni teknika. Se jkun hemm president ġdid li tħallas minn effrag li ma kienx il-kas qabel se jkun hemm board illi fiżikament se jiltaqa' 10 darbit fis-sena minn flok erba' darbit fis-sena uh, se jkollhom ukoll conference calls u hemm ukoll bżonn ta' personal biex dan ix-xogħol issir ikun hemm bżonn ukoll li jiżviluppaw il-sens ta' responsabilità viżavi il-pubbliku li jinkludi il-rapportar lil l-Accounting Regulatory Committee l-Parlament u l-Konsel u għalek il-President se jkollu bżon lajnuna ta' xi personal għalix se jkollhom iktar xogħol x'jagħmlu mbagħad il-kwistjoni ta' żvilupp ta' relazzjonijiet internazzjonali li lin mill-livell tekniku attwali u dan ukoll jirrikjedi u jinvolvi l-ispejjeż batem uh, eh, affarijiet oħrajn illi uh, eh, Efragirit jagħmel, per eżempju, uh, eh, jiżviluppa rabtiet mal-ħajja akademika li irrawwem uh, iktar uh, riċerka fil-qasam akademiku Eh, mux illi jgħat joffri l-edukazzjoni ma li jappoġġa l-edukazzjoni. Ġifiri sar progress fir rigward tal-implementazzjoni ta' rakkomandazzjoniet li ħarġu mir rapport Mejstat u li għalla volja hemm din ir-rakkomandazzjoni li nifokaw fuq l-IFRS u li jitwarbu kompiti oħrajn, xorta waħda hemm bosta kompiti oħrajn u l-Kummissjoni tħoss li efrag għandu bżonn li ikollu ir-riżorsi biex ikun jista' jwettaq dan ix-xogħol. Grazzi ħafna. Issa tweġiba fil-qosor minnant il-rapporter. Grazzi, President, jiena kelli inkun fil-komitat ieħor qabel għalhekk jiena ma nistanċ nista' nikkommenta fuq diskussjoni li ma kontx prezenti waqta. Nirringrazzja l-kollega Tjajda Becker għal dak li għamel u għall-introduzzjoni qasira illi għamlu il- li tawni il-kollegi ġifiri din id-diskussjoni naħseb minn mod kif zvolġiet kienet pozittiva ħafna. Grazzi ta' dan. Tajjeb mela nivvotaw aktar tard wara li niddiskutu il-punt li mes, ġifiri xie minna u nofsija oħra, u issa għal punt numru 5 il-semestru Ewropew għal koordinament tal-politika ekonomika l-implementazzjoni tal-prioritajiet għal-2014. Rapporter Sur Filip de Becker. Jek Grazzi ħafna, Sur President għal dawk illi ġew eh, għal dan mal-mandat ieħor ngħidilkom se nerġgħu nibdew din hija diskussjoni li eh, kellna hawnhekk kemm il-darba dan huwa dokumenta politika importanti ħafna minnaħa tal-Parlament Ewropej fejn jikkummenta uh, waħda mill-iktar diskussjonijiet serji li kellna mhux biss fl-modi imma anke fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin bejn il-gruppi differenti. Il-rapport, la bozz tal-rapport li prezentajtilkom jikkonsisti ħafna suġġetti illi ġew indirizzati wkoll mill-Kummissjoni Ewropea. Aħna provajna illi nżommu l-ordni Eh, anki fid-dal ta' diskussjonijiet li kellna qabel ma' gruppi oħrajn eh, f'ċikli oħrajn ta' diskussjonijiet fuq is-semestru Ewropew jiena mhux se noqgħod niddiskuti rapport bisħiħ fit-tul għaliex taħt tistgħu taqraw hintom, imma irrid nisħaq fuq xi punti li għalija huma importanti f'dan ir-rapport. Fil-fema tiegħi huwa importanti illi nifmu illi f'dawn l-aħħar snin eh, f'sitwazzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji diffiċli ħafna l-Parlament flimkien mal-Istat membri qabel illi jibda proċess ta' governanza ekonomika. Naħseb illi dawn ir-regoli rridu jiġu rispettati la volja huwa diffiċli li ċerti stati membri jisegwuhom u li jżommu eh, konsolidazzjoni eh, tal-politika tal-austerità tagħhom li xorta waħda tippermetti tkabbir, naħseb illi xorta waħda importanti illi nsegwhom dar-regoli tal-ftejjim ta' governanza ekonomika sar flimkien mal-istati membri u wasal il-waqt u dinja xi ħaġa li għatta mod espliċitu fir-rapport li l-istati membri wkoll jieħdu juru sens ta' sjeda ta' dan il-proċess kont li wieħed jgħid fi Brussell li jaqbel ma' rakkomandazzjonijiet u mbagħad imur fil-Kunsill li approvhom u mbagħad wara sena jew tnejn taslu għal-konklużjoni li forsi huwa bsin wis hemm prezz politiku li wieħed irid iħallas u mbagħad aħna naraw illi mbagħad biss 10% minnhom ġew implementati u 45% minnhom laqqas biss intmessew. Dan huwa punt li bħala Parlament irridu nwassluh u nindirizzaw lill-Istati membri. It-tieni net diskussjoni li għadda dejja llum hija l-kwistjoni tal-qatt, mod partikolari qatt fost iż-żgħażagħ. U naħseb illi għandna ngħidu hawnhekk mod speċifiku li din għandha tkun priorità anki għal parlament u naħseb illi għamnek id-dibattitu se jibda naħseb dak li sanajt l-ewel eh, tkolla taqblu mija jimman bat is-soluzzjoni x'inhi naħseb il mbagħad jibda dibattitu ideologiku politiku xi ħaġa li sarri diġà fl-modi. Is-soluzzjoni li qed proponi jiena għamnek f'dad dokumenti hija waħda bażata fuq tliet pilastri. L-ewwel net irridu nimxu skont il-qafas ta' governanza ekonomika li qbinna fuq li wassal stabilita stabilità fiskali, implementazzjoni ta' riformi strutturali mill-Istati membri u jwassal għall-iktar tkabbir fuq meta ta' żmien twila. Tieni net irridu nkomplu naħdmu biex ikun hemm iktar stabilità finanzjarja illum qed naraw ftit ġimgħatilu kien hemm il-każ fil-Portugal qed naraw illi s-setturi tal-banek u ta' finanzjarji għadhom xorta ma, ma waqfux sodament fuq saqajhom u hemm bżonn ta' iktar solverjanza u iktar tisħiħ ta' din il-governanza anki għal dik li tirrigwarda stabilita' finanzjarja eżempju ieħor marbuta ma' tkabbir ekonomiku ta' kollu li għandu x'jaqsam mal finanzjar tal-SMEs, self l-SMEs xorta eh, ma rritornawx għal dak li kienu qabel dan huwa ukoll pilastru ieħor li rridu nżommu f'moħħna u t-tielet pilastru huwa l-investiment. Imma l-pilastru tal-investiment irrid isir f'qafas politiku sot mhux biss il-fiq tal-flus kemm biex nonfuq, mhux biss noħolqu iktar djun, imma rridu nonfuq flus fuq l-edukazzjoni fil gura tas-saħħa, riċerka u żvilupp biex niżguraw illi aħna kunu nistgħu niżviluppaw dawn is-setturi. Mod speċifiku wkoll f'kollaborazzjoni mas-settur privat essenzjalment anki ma' settur privat għadna naraw li anke minħabba ħafna dijum li hemm fis-settur privat nuqqas ta' investiment minn dak il-settur hija tixekkel il-tkabbir illi aħna nixtiequ. Dawn huma tliet pilastri li jekk norbtuhom flimkien jistgħu jipprovdu il-bażi essenzjali sabiex jista jerġa ikunem tkabbir nsolvu l-problema tal-qat fl-Europa. L-aħħar punt imsemmi fir rapporti għaj għamlet nikkonkludi huwa il-sens ta' oti ta' kont demokratiku, democratic accountability, hemm ħafna nuqqas ta' din id-democratic accountability u jiena għamil suġġerimenti dwar kif nistgħu nsaħħu democratic accountability dawn huma t tlet punti li jiena xtaqt insemmi hawnhekk ir-rapporti jsemmi punti oħrajn ukoll u jiena nistenna bil-ħerqa li kolli uh, dibattitu ma' shadow rapporters u ħafna minnkom hawnhekk fil-kumitat ikon. Grazzi ħafna, nibdew bix shadow rapporters għal PPE is-Sur Rosati. Grazzi ħafna, Sur President. Nibda billi nirringrazzja l-rapporter tal-li ħejja dan il-rapport tajjeb ferm u jkolli najt li fuq ħafna mill-opinjonijiet li esprima jiena naqbel miegħu. Nisħaq fuq il-punti li jiena inqishom li huma l-iktar importanti f'dan ir-rapport. L-ewwel irrit nifoka fuq il-fatt illi il-rapport jagħmel evalwazzjoni preċiża tal-għada tal-attività ekonomika fl-Unjoni Ewropea u jisħaq fuq il-fragilità ta' tkabbir u il- riski u l-sfidi li għanna u d-dimna sabiex nwaslu għal rati ta' tkabbir sostenibli għal futur. It-tieni punt li jena naqbel ma' rapporter fuq u li naħseb li stħoqlu eh, attenzjoni partikolari eh, l-importanza tal-riformi strutturali sabiex iż-żona tal-euro issir iktar kompetittiva u sabiex naslu eh, aktar malar għal tkabbir u ħolqin tal-impiegi. Ir-riformi strutturali mumiex biss importanti fihom infushom għaliex saħħu il- ir-rendiment potenzjali ma ittaffu xiftit l-ispejjeż tal-konsolidazzjoni fiskali li eh, permezz eh, dinja xi ħaġa li qed qed issir f'ħafna stati membri ġifiri li aħna niffokaw fuq il-ħtieġa li nħaffu l-pass u biex nimplementaw il-riformi strutturali skont eh, eh, dak li eh, intqal fil- rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. Issa fuq dawn ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi infushom, ir-rapport jikkritika il-mod kif jaħdem dan il-mekkanizmu fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali imma b'mod partikolari fiż-żona tal-euro. U għal darboħra jkolli ngħid illi naqbel mar-rapporter illi għandna problema bl-implementazzjoni ta' dawn il-rakkomandazzjonijiet motija lil kull pajjiż. Nistgħu niddiskutu l-kontenut ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet u probabilment nistgħu wkoll nagħmlu sforz biex dawn ir-rakkomandazzjonijiet ikunu aktar bilanċjati u li jkunu iwasslu anki anki ħarsu aktar il-qoddim imma il-fattu li ħafna pajjiżi mhumiex qegħdin jimplementawhom hemm ċifri fir-rapport li biss 10% ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet kollha ġew implementati u iktar minn 40% ġew implementati biss parzjalment. Dan huwa sinjal illi dan il-proċess mhuwiex miexi kif xtaqna Naħseb illi il-problema hija illi il-pajjiżi ma jħossux illi huma s-sieda ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Isom għalihom huma irrilevanti għalhekk naqbel mar-rapporter illi għandna naraw kif se nagħmlu biex l-istati membri iħossu illi uh, dawn ir-rakkomandazzjonijiet japplikaw għalihom Punt ieħor illi eh, nqisu importanti u għal darboħra naqbel mar rapporter fuq huwa l-importanza ta' investiment fit-tul fl-edukazzjoni, fl-edukazzjoni, riċerka, svilupp, innovazzjoni, frankar tal-enerġija, eccetera. Dana huwa importanti għat kabbir fuq medda ta' żmien twila Dan huwa qasam illi ħada ħarta minħabba il-kriżi finanzjarja għaliex dawn huma investimenti li normalment issiru mis-settur um, privat dawn huma loqsma illi rċivew inqas finanzjament f'dawn l-aħħar snin u e, inqas e, investiment f'dawn il-setturi kruċjali wassal għal tnaqqis fil- tkabbir tal-zona euro. Punt ieħor importanti hija xi ħaġa illi xbajna najduwa kull darba li niddiskutu il-prospetti għall iżvilupp ekonomiku fl-Unjoni, jiġifieri il-ħtieġa illi in-kompletaw is-suq wahdini, din hija storja li eh, tfeċ ta' kull darba li eh, għal darbohra hija ripetuta fir-rapport imma huwa sinifikantif illi u importanti u koll l kommissjoni Ewropea għanda zit il-pressjoni fuq l-Istati membri sabiex huma jagħmlu dak illi hemm miktub fit-trattat ġifiri li jiġi kompletat is-suq waħdini fl-oqsma bħal ta' servizzi anki servizzi finanzjarji imma mhux biss anki fuqsma oħrajn bħal per eżempju l-aċċess għal kapital għal ejjun ta' finanzjament għal negozji anki il-kumpaniji żaru ta' daqs medju. U fl-aħħar il ir-rapporter jisħaq Fu eh, l-importanza tal-Unjoni Bankarja u jgħid kemm huwa importanti illi inkomplu naħdmu biex noħolqu stabilità finanzjarja. Dan huwa proġett illi għadu għaddej għadna għedin naħdmu sabiex konna istituzzjonijiet eh, li jaħdmu kif suppost, apparti l-autoritajiet ta' supervizjoni, l-elementi oħrajn ta' din l-Unjoni Bankarja għadhom fil-proċess illi isiru realtà. Jiena naqbel iva ma' ħafna minn dak li hemm fil-rapport għandi wkoll xi mistoqsijiet tar-rapporter. L-ewwel mistoqsija forsi huma irqaqat imma xorta waħda nixtieq illi nsemmihom. L-ewwel mistoqsija eh, jekk jogħġbok jinterrompi hawnhekk il-President tkellem fil-qosor għaliex eh, il-ħin li għanna għad dispożizzjoni mhuwiex interminabli. It-tieni minuta oħra jistaqsi l-kellim Iva mela fuq il-punt numru 5 jiena nissuġġerixxi illi ma nkunux wis dogmatiċi fuq il-dejn għaliex hemm każijiet fejn il-dejn pubbliku jwassal għal aktar tkabbir għallek minflok ma najdu overall indebtedness najdu excessive indebtedness fuq il-punt 18 għandi dubji li l-istati membri ikunu skont trattat fil-fat tassew jissiru jinżammu responsabli qoddim il-parlament għal dwar it-twetti ta' CSRs indirizzati lilhom naħseb li dan mhuwiex konsistenti ma' trattat Naħseb illi biex ikonna rappreżentant wieħed ta' żona euro minuta, minuta per vanx. Iva, tini ċans per vanx. Ir-rappreżentanza waħdanija hija importanti jekk ikollna l-possibilità illi nitkellmu bleħen wieħed. Jekk aħna ma jirnexxilniex nitkellmu bleħen wieħed li jkollna rappreżentant wieħed huwa palli kiku eh, eh, wieħed ipoġġi eh, jaqleb l-affarijiet ta' taħt fuq Iva naqbel fuq il-livell ta' investiment privat imma nħeġġeġ ir-rapporter li jelabora ftit iktar fuq dan u nistgħu nagħmlu xi proposti dwar kif nistgħu ntejbu l-ambjent għall-investiment privat u kif nistgħu nżiduh. Grazzi. Eh, SND. Grazzi għall-SND l-Onorevoli Sani. Grazzi, Surċe jindemmel li jedin nitkelmu fuq rapport importanti ħafna għax qed nitkellmu fuq is-semestru Ewropew li hija għodda importanti ħafna fil-armonizzazzjoni tal-budget. Grazzi ħafna li sur Debaker tax-xogħol li wetta. Kontenti ħafna aħna qed li qed naraw li rapporter kien kapaċi immess isemmi ċerti tibdiliet pozittivi dwar dak li rajna fil-tal-2014. Eh, il il-grupp SND huwa kuntent qed jara ħafna mill-prioritajiet prinċipali ta' tiegħu eh, fir-rapport. Hemm ċerti kwistjonijiet pereżempju il ġita kontra frodi ta' taxxa u għafitar ta' taxxa illi kienu msemmija fil-punt numru 24 ġew misħu ripetutament anka wkoll fuq il-ġlida eh, kontra in-nuqqas tampiri fost iż żazax il-qad fost iż żazax anka l-ġlida kontra l-faqar fost in-nies fl-Ewropa u l-prinċipju ta' solidarjetà. Eżempju pozittiv juħu f'dan ir-rapport kien illi jipproteġi u jiddefendi id-dritt tal-Movement Ħieles mal-Unjoni Ewropea u jisħaq fuq l-importanza fuq l-Unjoni Bankarja u t wessiħ tagħha kif ukoll isemmi it-kabbir u konsolidazzjoni fiskali li huma importanti imma u koll eh, insibu ċerti affarijiet negativi f'dan l-abbozz ta' rapporteru ħan nipprovaw eh, nippreżentaw emendi meta jasal żmien. Pereżempju nistgħu naraw li huwa qatih importanti li għandna nirriflettu xi mill-konklużjonijiet li ħarġu mill mill-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa l-oħra. Pereżempju hemm ukoll il-Kunsill Ewropew ma jaqbilx iżjed illi l linja wieħed, punt numru wieħed fuq l-kupru ekonomiku għaddej bħalissa. Aħna nħossu li dan jiġri biss l-Unjoni Ewropea jekk aħna naslu biex ikollna bidla fil-prattiċi u fil-politiki tal-Unjoni Ewropea jien ma rridx ngħid wisq finali għalissa għax bħal fifra aħna nkomplu lesti biex nsibu kompromessi biex aħna jkunu nistgħu naslu għal denominatur komuni fuq il-kwistjonijiet kollha. Imma aħna ma nistgħux naċċettaw li rapport qed jitlob riformi strutturali li ma jkunux la e, soċjalment sostenibli u laqqas ikunu bilanċati. Punti 13 sa 17 juru ċerti idejat fuq eh, responsabilità korporea u e aħna nemnu li dawn mhumiex ikunu effiċjenti biss jekk ikunu skont il-prinċipju ta', ta prinċipju jekk imsiħa co-friendly. Imma wa sewa li naraw il-punt numru 20 fil-fatt juri dawn il il-konsolidazzjoni fiskali li tkun kon friendly aħna nħossu li l-abbozz ċertu fiħ ċertu lingwaġġ li jista' jfixka fi istabilità u eh, aħna nemnu li nkunu għandna nkunu ċari u l-iswed ngħidulu u iswed l-abjad abjat. Mikke għada kollu peress li aħna għavolja ma semmejċ kollox li kallin semmi aħna nħossu li nistaw insibu kompromess. Grazzi ħafna. Issa fisem li sijar is-sur Grazzi, President. Eżis kollegi, il-grupp ICR kuntent bil-rapport ta' Sur Debaker illi fl-opinjoni tiegħi jidentifika ħafna tajjeb sew il-problemi u l-sfidi li l-Unjoni Ewropea qed nara analiżi tajba ħafna fir-rapport u, u parti mit-test mit li jiena ma naqbix magħhom. Aħna parti l-kbira tagħhom naqblu magħhom, imma fil rapport jem imsemmi il-punti prinċipali tal-Unjoni Ewropea li għandna naħdmu fuqhom. L-investimenti ċerti affarijiet edin fl-investiment edin mhumiex għedin jgħin u anzi għedin ifixklu u jostakolaw il-progress fuq meta ta' smin twil kompetitivita tajba ħafna tista' ittella l-Unjoni Ewropea mill-kriżi. Mil u r-rapporter juri illi id-dejn zejjed huwa problema, huwa importanti ħafna anka għal ġenerazzjoni li għanna palissa u dik li u dawk li il-ġenerazzjoni li jmess li fixlu wkoll il-tkabbir il ekonomiku. Tajjeb li nfakru l-tkabbir ekonomiku palissa mu sostenibbli. Hija ħaġa tajba wkoll li hemm rakkomandazzjoni għal simplifikazzjoni ta' sistemi ta' taxxa u ġlieda kontra ta' taxxa. Allura ħna naqblu mal-opinjonijiet tal-rapporter fuq fu riformi strutturali fost l-Istati Membru għal darbohra jridu nisqu hawnhekk fuq il-bżonn li ntejbu l-kundizzjonijiet ta' ħidma għas settur privita tal-privat, iġifiri neħħu l-ostakli kollha l-aswieq u ntejbu l-aċċess għall-SMEs għal-kapital. Imma ir-rapport li mandux jisħaq fuq huwa ċaqliq lejn lejn unità monetarja iktar, iktar maluqa jew xi tip federalista il-rapporter mandux jagħti rekomendazzjonijiet vinkolanti għana natu ċertu avviz, pariri, għawti pariri fil-politika ekonomika. L-Komissjoni ma tistax tiddeċidi waħida fuq politiki politika ekonomika li stati membri din politika tanti hija ċentrali li rappreżentanti tal-politika mażula miċ-ċittadini bil-fors jridu jkollhom di fidejhom. M'għandux kun hemm constraints u miżuri biex nisfurzaw stati membri biex jissegwu ċerti rakomandazzjonijiet ekonomiċi għax dan huma eh, kontra il-valuri il importanti tal-Unjoni Ewropea ta' libertà u demokrazija. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa fisem il-gwe is-sur Papa de Buis. Grazzi ħafna, President. Fisem il-gwe anka fisem il-kollega tijaj Marisa Mattias illi ma setax ikunaw illum bħalissa nixtieq ngħid jien ma naqbilx mal-kliem ta' tifkir ta' direzzjoni ġenerali ta' dan ir-rapport. Għaxin jien inħoss li jagħmel dan ir-rapport huwa li qed jarra qed jagħmel iktar qar is-sitwazzjoni u jagħmel li s-sitwazzjoni mhux ċara Jekk aħna nħarsu lejn l-approċċ budġetarju tagħna, l-approċċ ekonomiku tagħna, aħna sempliċement għandna sistema ekonomika li ħaġġib magħha eh, rawn ġdid ta' ripressjoni u depressjoni ekonomika. Aħna qegħdin għaddej minn żmien ta' deflazzjoni u kien hemm ukoll kien hemm messaġġi mill-spettru politiku kollu dwar il-politika Ewropea li tista' tiġi implementata. Dan mhuwiex dan mhuwiex approċċ illi ħar illi jinkoraġixxi tkabbir. Aħna nistgħu naraw it-trojka xi tfisser nistgħu naraw il-Bank Ċentrali Ewropew u l-IMF x'jagħmlu dan huwa tip ta' politika illi qed tħalli riżultati li aħna għandna li qegħdin nitkellmu fuqhom għax aħna issa qegħdin nitkellmu fuq riċessjoni illi mhix għalej 25%. U jien inħoss li problemi qed nitkellmu fuq 60 fil-mija ta' ta' zazah Ewropew illi huma bla xogħol u l-lan tal-memorandum huwa illi id-dejn għamlu sostenibli. Imissa wasalna l-180% tal-national wealth tagħna u dan mhuwiex sempliċement konfinat mal-Greċja, limitat tal-Greċja pajjiżi, imma dan huwa ġenerali mal-Unjoni Ewropea kollha. Bażikament, e, e, da kollu mhux sostenibbli Di miexi tweġiba tal-Unjoni Ewropea beha biex noħorġu mill-kriżi, sempliċiment qed nagħmlu l-affarijiet iktar Iva, dan isemmi il-qat fost iż-żgħażagħ, rridu nagħmlu e, e, titjib f'dan il-punt u rridu nikkoreġu l-evażjoni tat-taxxa tagħna u iva rridu niġġieldu kontra l-faqar imma hija nħarsu lejn e, il-rapport ta' koezjoni li għanna palissa tal-Komissjoni li jgħid li fuq il- fuq il-krizi, minn minn dubdit il-krizi, li sbilanċi fl-nuqqas ta' egwaljanza zdiedu. E- evażjoni ta' taxxa zdiedet. Anka l-faqar zdied U Mario Draghi f'diskors reċenti u stess u innifsu kritika li l-politiki jistaw jiġu implementati b'mod ħażin u aħna politikanti ġili nużaw ċertu lingwaċ, u anka fil-lingwaċ li uża Draghi, aħna nidru illi e, e, e, edin maħni sinkronizzati mal-prattika out of touch edin. Għaw aħna ma naqblux ma l-approċ ta' dan il-rapport, aħna nemnu li, il-rapport jisuvet li ma kienx biżiet austerita sissa. U li soluzzjoni għanda si għanda tinstab f'dosa ġdida ta' austerita. Aħna di ma naqblux maħħa allura intom tifmu li jina ma naqbilx ma rapport b'mod ġenerali, aħna u aħna se noħorġu eh, b'emendi minn naħatana, grazzi. Grazzi. U issa fi semmin ħodor, bas ejkot. Sur President u l l-ħagġan nixtieq ringrazzja lil Filip għall bosta rapport tiegħu. Probabilment dak li ħan nagħmel huwa li nsib daqsxejn ta' kompromess fost dawk eh, il-kalima ta' qabli, għax mod ġenerali naħseb hemm ħafna kwistjonijiet illi nistgħu nkunu kontenti bihom imma hemm fil-fatt ċerti kwistjonijiet kruċjali fejn għandna opinjoni assolutament diversa u kollha għandha x'taqsam fuq numru wieħed tar-rapport fejn qed tiddikjara illi il-kubru ekonomiku fl-Unjoni Ewropea għaddej bħalissa bħalli kieku mixin fi triq it tajba u hija sempliċement nibqgħu ngħaddu minn din it-triq u kollox jimxi fuq ir-rubini. Hawnhekk jisna ekket naqraw bħala per eżempju u iva ejja namlu rapport fuq semestru namlu rapport ieħor. Għanna bżon ċerta urġenza fuq id-diskussjonax isu illi fil-fatt il-rapport qed jgħidilna li għaddejjin bħalissa u sempliċiment kemm nipperfezzjonaw is-soluzzjoni tagħna u kollox miħaj jimxi tajjeb u qisu ħerġin mill-kriżi. Meta nafu li dan mhux il-każ anke Draghi qed jara din u jien naħseb li jekk qed inħassu li trattat u leġiżlazzjoni illi aħna fil-fatt aħna kapaċi nużaw ħafna mill-polisi f'dawk il-deċiżjonijiet u li mixin lejn downturn severa jnaħseb huwa fil-waqt eżatt fejn nħarsu nirrevedu il-politiki u mhux sempliċement nibqgħu mixin bl-affarijiet qishom affarijiet kollha ta' kuljum. U ġiet wassilna fuq il-punt li jmiss li Filip diġajet li qed ħares il-qudiem biex konna diskussjoni iktar fundamentali fuq rridu nħarsu eh, fuq id-diskussjoni fuq il- policy specific, il-country specific eh, policies u rridu naħseb inkunu ġeneriċi wis aħna fuq dawn il-politiċi isom ġejjin qed jaqgħu mis-sema u mhux kapaċi li niddiskutuhom. Huwa ċar Dan huma rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni li jkollhom għandhom direzzjoni politika e, ċara ħafna u din għandna niddiskutu e, u għandna noħolqu f'dan ir-rapport fuq ix-xedin nitkellmu. U allura bħal paragrafu 15 fejn l-implementazzjoni ta' country specific recommendations huma prekondizzjoni u jiena ngħid li dan jiddependi fuq liema e, country specific recommendations qed titkellem fuqhom għanna ċerti rekomendazzjoni fuq il-Germania jew fuq l-Olanda li għadhom mhumiex hemm li huma verament kruċjali għal konverġenza ekonomika. Allura jina naħseb li nistenew xi tibdil hemmhekk din twassalni għat-tielet punt fuq l-akkontabilità demokratika x'din ovvjament hija importanti jekk għandna ħanitlu fi kwestjoni fejn għandna diskussjoni wiesa fuq politika, allura hemm bżonn li dan id-democratic accounting ikun ikun għaddej, ikun miexi palissa naħseb huwa wisq ġenerali dinja dan ir-rapport ta' inizjattiva, aħna veru ngħidu li jrid jitjib, imma rridu nkunu ftit eżatti u konkreti fuq xedijati. U dan wasalni għar-raba punt tiegħi li fuq il-kwistjoni trojka. Insibu mezzi fejn dan ir-rapport jista' jkun mod kif aħna impoġġu fil-prattika daw rakkomandazzjonijiet. Il-Kummissjoni ma tistax timxi kif kienet qed timxi s'issa fuq dan ir-rapport Trojka biex tirringrazzjana u sempliċement poġġi r-rapport ġo kexxun fil-qiegħ. Imma għandha tuża ċerti rakkomandazzjonijiet unbat il-ħames punti għaj u xi ħaġa biex inwessaw l-ambitu tal-semestru Ewropew, emmek veru semmejt ċerti affarijiet imma emmek jina qed nimissa ċerti affarijiet fuq il-Capital Unit cost u anka effiċenza anka il-Presidenza Taljana edha tafas fuq u aħna l-parlamentari nasib ma nix noqogħdu lura minnu dan anka intom għandkom tistennew da iċċertu twessih minna u b'mod ġenerali minnaħa tal-ħodor U l-axħar punt huwa li inti semmi il-politika ta' evażjoni ta' taxxa imma ħan nitkellem bħala Olandiż jiena kuntent ħafna li nkun ferm miżjed konkret hemmhekk għax inti jekk jekk smajt il semmeta fil-konferenza stampa fuq evazjoni ta' taxxa u għat jitkellem fuq ċerti pajjiż ma semmix pajjiżi ma jiena nista' nsemmi l-Olanda flimkien ma l-Awstrija u Lussemburgu kien ċar ħafna kien illi kien imdejja illi dawn ir-rakkomandazzjonijiet ikunu hemm bżonn li jkunu eh, pragmatiċi jekk aħna rridu nitkellmu fuq rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż jekk qed nitkellmu fuq dan ir-rakkomandazzjonijiet għadha ma wasalniex hemm se semeta kien żgon ma kienx konness u marbut mal-pajjiż tiegħu stess u naħseb li għandna għandna l-Parlament suppost għandu jgħin biex naslu għal dan. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna bass l-FTD aħna ma ċivejniex l-isem ta' shadow ma jekk joġbu. Grazzi għal darbuħra sur President, grazzi sur Beko, sur De Becker, u għadifiċa ma taqbilx mal-punti li semmet fil-rapport, trid iżżid it-kabbir ekonomiku, iżżid l-impjiegi għazzaza, etc. u s-settur bankarju għadu ma wasalx f'punt ta' stabilta u irridu noqodu attenti u kol fl-istess ħin eh, fuq in-nefqa. Jiena kontent ħafna li aħna nistgħu naqblu fuq dan kollu imma ir-rapport tiegħek huwa għandu daqsxejn żbalji kemm fuq l-analiżi u s-soċjetà hija ekonomikament zbaljati zbaljata. F'punt tlieta inti semmejt illi l-Ewropa tmur lura ekonomikament u ma tkunx daqshekk attraenti minn barra l-Ewropa huwa tajjeb naħseb ngħidu li din l-Ewropa hija attra hija inqas attraenti anka minn ġewwa mill-Ewropej stess anka fuq l-analiżi ekonomika eh, tiegħek stess hija xi problematika. Inti qed qed poġġil l-ħtija fuq l-investiment u inti temmen li jkun hemm iżjed flus li jidħlu mill-Unjoni Ewropea ġifieri mis-settur pubbliku dinja parti mill problema kruċjali fej jkollha politika makroekonomika li ma jirnexrix tikkonnettja mal-pubbliku u tis kif tista' jirsa jinexilek biex inti issolvi l-problemi strutturali fl-Unjoni Ewropea u tiliet punt li dun nsemmu u għali hemm eh, sentenza perikoluża ħafna hawnhekk u jiena ma nafx kif eh, fuq klawżula tminja kif mhumiex qed jinnotawa li tpoġġi eh, il-pis fuq fuq l-effett li li tpoġġi kollox fuq il tpoġġi kollox fuq l-istat membru. Għedin nitkan fuq l-artiklu 138 ta' TFI u dinja ħaġa perikluza, grazzi ħafna. From the nona script, Miss uh, Monu. Issa, Signora Monu. Anzi, Sur Monu. Iva, qed nitkellmu fuq dan is-semestru Ewropew. Strument ieħor biex naraw innaqru fis suverenità tan-nazzjonijiet dan fil-qasam tal-baġġiet. Fuq il-prinċipju aħna ma naqblux fuq l-ispirtu ta' federalizmu tal-Unjoni għad-detriment tal-istati eh, membri fuq dawn il-proposti, rekomandazzjonijiet, dak fuq dan il-rapport ta' Sur Debeker jiena nenejt li ma naqblux ma ħafna minn dawn il-punti. Aħna naqblu li kunem iktar tkabbir, iktar xol, imma ovvji, imma rridu kol riformi strutturali, imma għaliex b'dan il-mod. Eh, għandu zbal fuq għan affarijiet fuq il-punt 23 per eżempju. Tjedinna l-immigrazzjoni għanna għandu aktar importanza għax uħloq il-xol dan mux minnu mandu xaqsam xej għax meta l-immigrazzjoni tkun massiva se jkun hemm problemi ekonomiċi. Inqas minn 15% tal-immigranti fi Franza jaħdmu Issa fuq il-punt 24 kif nistaw nejdu li kunem iktar vet soċjali u imbat nitkelmu fuq tnaqqis ta' taxxa. Meta l-ECB jitkellem ukoll fuq l-importanza tal-Euro u zona tal-Europe għanna qed naraw li l-istati fl-Unjoni Ewropea ikollhom l-istatus ta' lender qed nitkellmu fuq management tajjeb sorveljanza, eh, iktar sorveljanza, imma nafu iġifiri li hemm ħafna flejjes li nistaw nejdu li huwa mm, dejn pubbliku iktar dejn u eh, meta ma jitħalls ma jkunx hemm il-pagamenti li jsiru. Thank you. I... Grazzi. Issa hemm tmien persuni li jixtiequ jitkellmu. Għaxra. Żewġ minuti għal kull persuna li titkellem. Mill-lider se nivvota un bat inkomplu diskussjoni wara. Mela immorru għal voti. Mela kjoġobkom preparaw il-kartelluni il kartelluni tal vot Yes, yes.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 see three, calling, three colleagues should vote. Okay. Kulħadd ivvota il-votazzjoni magħluqa. Is-sur Simon għat mandux kartellon. Għaw tiħor li għadu mandux il-karta tal-vot. Votazzjoni maluqa. Mela, jien nibdow nivutaw issa il-voti propji. Fuq l-emendi tal-budget l-emenda Sitta, seba, tnejn, tlieta, minu favur, minu kontra. Din maddiċ. Sitta, seba, wieħed, ħamsa. Favur, kontra. Ejja niċċekjaw. Niftaħ il-vot. One EPP too many. Mill-EPP għaw għaw persuna zejda, divot zejiet. Tajib wis, nalqa l-votazzjoni, grazzi. U din, ma taddix, l-emenda 6725 favur kontra ma taddix 6722 favur kontra ma taddix 6726 favur kontra taddi 6706 those in favor 6706 favur kontra ma taddix 6711 favur kontra taddi 6716 favur kontra Hawnhekk irridu niċċekkjaw ftit. Fuq is-sitta seba' wieħed sitta qegħdin nivvutaw. Niftaħ l votazzjoni Votazzjoni magħluqa u tgħaddi din l-emenda. Issa 6703 favur kontra ma taddix 6707 favur kontra taddi 6728 favur kontra ma taddix 6704 favur kontra taddi Sitta, seba, tnejn, disa, favur, kontra, ma taddix. Sitta, seba, zero, disa, favur, kontra, taddi. Sitta, seba, zero, zero, favur, kontra, taddi. Sitta wieħed, favur kontra taddi 6702 favur kontra taddi 6724 favur kontra ma taddix astenzjonijiet Aw astenzjonijiet 6-7-1-0 favur kontra astenzjonijiet taddi 6-7-1-7 favur kontra astenzjonijiet taddi 6-7-1-8 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 6-7-1-9 favur kontra kontra astenzjonijiet. Ma taddix 6720 favur kontra astenzjonijiet ma taddix lanqas 6721 favur kontra astenzjonijiet ma taddix tnejn, favur kontra astenzjonijiet taddi 6711 favur kontra astensjonijiet taddi. Mbatt, mux se jkonna votazzjoni finali, naddu issa għall-opinjoni l-emenda numru wieħed. favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet ma taddix. L-emenda 3 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Erba favur kontra astensjonijiet ma taddix. Hamsa favur kontra astensjonijiet ma taddix. Numru 6 favur, kontra, astensjonijiet, naħseb għajan iċċekja għadi fuq l-emenda numru 6. Okay, is adopted. Mela din taddi 26 favur 24 kontra u ma kienem lebda astensjoni. L-emenda numru 7 favur kontra astenzjonijiet taddi numru 8 favur kontra astenzjonijiet taddi disa favur kontra astenzjonijiet taddi 10 favur kontra astenzjonijiet taddi numru 11 favur kontra astensjonijiet taddi. Numru 12 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Numru 13 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 14 favur kontra astensjonijiet taddi. Numru 15 favur kontra astensjonijiet ma taddix 16 favur kontra astensjonijiet ma taddix 17 favur kontra astensjonijiet ma taddix 18 favur kontra astensjonijiet ma taddix lanqas 19 favur kontra astensjonijiet taddi numru 20 favur kontra astenzjonijiet taddi 21 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 22 favur kontra astenzjonijiet taddi 23 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 24 hemm hemm il-votazzjoni maqsuma l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet tgħaddi. l-ewwel parti issa t-tieni parti minu favur kontra Jiena naħseb ma ddiċ astenzjonijiet mela ma din ma taddix 25 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 26 favur kontra astensjonijiet ma taddix 27 favur kontra rridu nitċekjaw fuq 27 Okay, Tajp, wis, din taddi, 28 favur, kontra, astensjonijiet u kol taddi. Issa, Anna. il emenda ta' kompromess A, Anna emenda orali, l-għal parti, ġifiri l-emenda orali, favur, kontra astensjonijiet taddi bat immorru għal l-34 favur kontra astensjonijiet taddi 35 favur kontra astensjonijiet taddi 36 favur kontra astensjonijiet taddi 37 favur kontra astensjonijiet taddi 38 ħan iċċekjaw nsi fuq di qabel. Is-37 ġifiri. Qed niċċekkjaw 37 jgħid il-President. Votazzjoni magħluqa u din tgħaddi. Taraw. 38 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 39 favur kontra naħseb din ma ddiċ numru 40 favur kontra Fuq il-forti għan iċċekjaw. Din taddi, erbajn, favur, kontra, astensjonijiet, u 42 favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Issa nivvutaw fuq id-dokument kollu kif ġi emendat, ċifiri votazzjoni elettronika, niftaħ il-vot. Tajje, votazzjoni maluqa. 41 eh, favur, 13 kontra, 3 astensjonijiet. Il-rapport bekk jiġi adottat, nifraħ il-rapporter. Issa, morru biex nikkonkludu dibattitu dwar il-semestru. 8 minuti kull wieħed għall-interventi ta'kom l-ewwel għandna 10 persuni jixtiequ jitkellmu. Nibdew bis-sur Marijas. Grazzi ħafna, President, żewġ punti jekk tippermettili. L-ewwel net fuq l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-mod ta' kif jifunzjona il-semestru anki l-koordinament tal-lieta politika ta' ekonomiċi, naħseb li dan huwa punt importanti għax dawk il-pajjiżi li għandhom programm memorandum pal Greċja għax x'tib ta' koordinament jista' jkollok ta' dawn il-linji ta' politika ma', xi pajjiż jew ieħor. Hawnhekk qed ngħidu li ndaħlu wkoll il-parlamenti nazzjonali imma ħna għandna memorandum ta' veru għanna trojka li qed timponi l-linji ta' politika ekonomiċi fuq il-Greċja. Dawn qed jajduna x'irdu nagħmlu. Dwar it-taxxa u affarijiet oħra. U dan mhux qed jgħinna biex insibu soluzzjoni għad-dejn. Meta aħna ksibna dan il-memorandum dan id-drej trojka il-dejn kien iktar minn 100% tal-GDP Ovvjament kenna ħafna qat dejjem jola, għalhekk il-linja ta' politika, il-politika mnan fija ma ħadmitx. Fallit. U qed ngħidu li rridu nikkoordinaw dawn il-linji ta' politika. Jiena verament naħseb li dan is-semestru madux validu. Falla. U ma nistgħux laqqas biex nippruvaw inbidlu xi affarijiet il-ministri ma nirnexxilhomx joħorġu politika li hija ovvja. Il-Greċja il-sena l-oħra kena kena xitwa qalila ħafna u ma staj ma nistawx per eżempju nejdu li rridu naqsu it-taxxa fuq il-heating il oil. Imma it-trojka timponi. Timponi politika kif ġib u laħaq li jaffetwa ħażin il-nies fil-Greċja. Iġifiri, laqqas biss għandu xaqsa ma' situazzjoni tal-Greċja. Grazzi ħafna. Jina fil-qosor ħafna għax għandi problema jibleħni. Ma rridx nibda l-karriera tiegħi f'dan il-komitat u nejt li qed naqbel nibda billi nejt li naqbel mal-ħodor għax se jkun perikolusa li jamma Jiena mhux qed naqbel mal-grupp tal-ħodor imma l-ewwel paragrafu rridu verament intu daqqatajn sow għax qed inkunu ottimisti iż-żejjed. Umbagħad nixtieq ngħid li qed naqbel u nifraħ ukoll ir-rapportor is-sur Debaker għal dan ir-rapport, speċjalment il-ki paragraf, siġifri 17 dwar il-CMSRs jina ma naqbilx ma dak li tkellem qabli għax CSRs u ftit mill-istrumenti li għanna li qegħdin jaħdmu biex ikun hemm verament riforma strutturali u dawn huma il-kliem il-qofol ta' kollox hawnhekk. Mhux qegħdin ngħidu rekomandazzjonijiet bil-fors għax ir-regoli hekk għax aħna nafu la fuq nagħmlu affarijiet, imma huwa l-uniku mod li jkollna struttura riforma strutturali. Dak li se niddiskutu għada, petada, jew fil-żmien li ġejjin, ma se jkun kollu għal xek ma jkonniex ir-riforma strutturali jina fuq il-punt 24 fejn il-rapporter qed jitkellem dwar simplifikazzjoni ta' sistemi ta' taxxa fl-istati membri jiena punt li naqbel miegħu kompletament inqas ukoll taxxa fuq ix-xogħol imma da qed jgħid irid ikun hemm iktar taxxi fuq il-konsum. Ġifieri x'inhuma daw qed nitkellmu fuq il-VAT fuq il-konsum. E, e, tant huwa baxx li ma rridux inna nkomplu naqsu hawnhekk, ġifri fuq dan nixtieq li tiċċaraw l punt. Grazzi. is Zarjanopoulos. Grazzi ħafna. President, l-ewwel net fuq il-proċedura li qegħdin aħna imexxu biha. Inti mhux l-ewwel darban kif il-plenarja. Il-membri mhux affiljati mhumiex grupp minnhom minn fihom, ġifri m'għandhomx istess rittijiet pal gruppi. Issa, illum kien hemm membru li tħalla anki jesprimi ruħu. Ħerridu għadu ftit attenti naraw x'sistema ħanużaw l-aħħar mill-aħħar. Issa, il-Partit Komunista tal-Greċja jista jaqbel mal-perspettiva eh, ġenerali ta' dan il-rapport, imma jgħid li anki jekk memx ma jkunx hemm irkupru wara l-kriżi kapitalistika kapitalista u il-reċessjoni nħorġu minna, imma se naraw li f'ċertu pajjiżi se jkunu marru aħjar minn oħrajn. U, u din ma, ma miex politika Eh, kif suppost, għax mannix naraw li biex ħatti timur tajjeb, bil-fors ħat jħor timur ħazin. Ekenem, rrit kunem flessibilta, imma din se tkun ftit u fil-kontest ta' l-istess politika li tkun it taffiċi ftit U dan, għonek u eh, fejn edha l-problema da dan il-rapport, għax jisemmi fuq il-riforma li għandha tkompli fil-suq tax-xogħol għax minn hemm se nsalvaw kollox mill jidher anki fuq meta nitkellmu fuq salarji. Aħna naħsbu li dan se jkun detriment għal dawk il-ħaddiema kollha nisa u rġiel. Hemm bżonn ġifieri qed nitkellmu fuq iktar disċiplina. U dan se jġib iktar disgwid fost in-nies. Il-popolazz in-nies mhux se jkunu kuntenti Għalek, dan l-affarijiet kollha ma, ma naqblux miegħu, ma ridux li l-Unjoni Ewropea jkun hemm żvilupp dan it-tip, għax se jkun hemm iktar faqar, iktar problemi fid-dinja tax-xogħol, inqas xogħol se jkun hemm min imur tajjeb u min imur iktar allar. Din mhix politika. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net jiena nixtieq nifraħ ir-rapporter. Nemmen. Nemmen. Nemmen li l-istruttura ta' dar rapport hija eċċellenti. Hemm tliet punti li nixtieq insemmi dwar it-tisħiħ tas-suq intern bħala pilastru ta' semestru Ewropew. Jiena rrid nisħaq illi huwa importanti illi niżguraw li il-suq waħdini jisir iktar trasparenti u iktar omogenju. Imma ħafna drabi aħna nikkomplikaw l-affarijiet wis jina nixtieq nisħaq hawnhekk fuq l-importanza tal-implementazzjoni xirqa mbagħad dwar finanzjament tal-SMEs. Ir-rapporter dan għal-punt semmiħ Għadna ma morniex lura għal livelli li kena qabel il-krizi dan l appoċu dan il-self li l-SMEs un emmen li tkun idea tajba illi forsi nsemmu ejjun alternativi. Umbat dwar rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż jiena naqbel ma daw kollha illi semmewhom kien hemm ħafna kritika u ħafna drabi il-kritika kienet ġustifikata li il-fatti eh, juru il-realtà. Hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni għal dik li huwa il-kontenut kemm mal-Parlament Ewropew u anke mal-gvernijiet nazzjonali. Umbat dawn il-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż jilħqu fl-aħħar il-għan illi kien mixtieq illi jintlaħaq permezz tagħhom Jena nishtiq illi dan rakkomandazzjonijiet jiġu inklużi fil-rapport. Il-kellima li mis, grazzi President, jena u koll irrit nirringrazzja l-rapporter. Naħseb illi l-abbozz tal-rapport juri xinuma id-djufijiet ta' sistema u ta' zona ewra għan ħafna għat, ħafna dejn, problema ta' nuqqas ta' kompetittivita u riskju ta' deflazzjoni. Xejn ġdid Għanafu li jemżon ta' azzjoni urġenti għalix l-irkupru ekonomiku fi zona euro għadu dajjef ħafna. Irridu nirrikonoxxu u koll illi il-soluzzjoniet li qegħdin nippruvaw eh, napplikaw mhumiex qegħdin jagħtu riżultati mixtieqa u laqqas l-awsterità. Saħansitra Mario Draghi qal illi hemm bżonn illi innaqsu l-awsterità Ikolli najt li naqbel ma' rapporter li l-istati membri eh, ma jaħduwomx bis-serjetà ir-rakkomandazzjonijiet li jsirulhom u hemm bżonn li jagħmlu ħafna iktar. Imma rridu ngħidu wkoll illi kultant l-istati membri eh, għandhom oqsma differenti li hemm bżonn illi eh, jiġu riformati u l-approċ huwa ġeneriku wis hemm bżonn li rakkomandazzjoni tkunu iktar rilevanti għal pajjiżi partikolari u dar rakkomandazzjonijiet ħafna drabi laqqas ma jqisu differenzi reġjonali li jeżistu fl-istess pajjiż. Naħseb illi dinja xi ħaġa illi ta' min wieħed jaħdem fuqha u jirrifletti fuqha wkoll hemm bżonn li nagħmlu iktar biex forsi l-Kommissjoni Ewropea toħroġ bi pjan ta' investiment malar ar jista' jkun kif imħabbar mis-sur Jonke ta' 300 biljun euro. Għalix dana hemm bżonn li iżid il-valur, hemm bżonn li dan eh, din l-ispinta tinħass għaliex il-situazzjoni il li jinsabu fija ċittadini fil-Greċja, fil-Portugal, fil-Spanja, fil-naħat isfel tal-Italja, hija tant diffiċli tant kera e, il-livelli tal-qat huma għoljin ħafna għalhekk l austerita naħseb li għamlitu żmiena. Għalhekk il-Kummissjoni il-ġdida għandha toħroġ bidejja ġodda bi prioritajiet ġodda semestru il-Ewropew minn flok ma tkompli dejjem tisħa u tħamba fuq l-istess affarijiet. Huwa essenzjali li ż-żona tal-euro terġa eh, titħol fl-istess kategorija tal-kompetituri kummerċjali illi għanna. Grazzi, Signora Beres. Grazzi, President Jena fuq il-rapport ta' Sur De Bakker nishti eh, nitkellem fuq tlet punti ewlenin l ewwel net jiena naħseb illi dan l-eżerċizzju tas semestru Ewropew fejn edin eh, fl-eżami tiegħu tal-Parlament Ewropew issa aħna rridu naraw kif il-prioritajiet tal-2014 eh, qed jiġu implementati fir rigward ta' dan il-bidla tal-kontest u l-evoluzzjoni tas situazzjoni mill-moment fejn is-semestru Ewropew imbeda u il-moment fejn saħna qegħdin naraw fiex qegħdin illum jista' jkun ukoll inkluż fir-riflessjonijiet tagħna intlaqat ħafna mill-fatt li fir-rapport tal-kollega tagħna vera li inkiteb fl-ewwel ta' wissu ġifieri inti l-benefiċċju tad-dubju imma eh, huwa għal li eh, kellu eh, kien biħsibu jemen da fuq xi puntu fuq ċerti punti jew l-nin. Ma nistax ikun rapport fuq ta' dan it-tip minna ma ngħidu xejn fuq is-sitwazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropea u mhux biss minħabba il ċerti pajjiżi ta' zona euro edin ekkax eh, e krosaqjom iktar minn oħrajn li l-affarijiet huma kif huma illum hemm elementi makroekonomiċi eh, oħrajn globali li jolqtu dak li qed jiġri fiż-żona euro għalhekk ma nistgħux ngħidu li sitwazzjoni fraġli tal-pajjiżi ta' zona euro kif jagħtina x'nifmu r rapport huwa għaliex l-istati membri kollha ta' zona euro inklużi dawk li għadhom eh, bir-rating ta' AAA imma xorta għandhom eh, tnaqis fil-livell ta' tkabbir tagħhom. U ta' mhux minħabba il-politika ekonomika ħażina li implementajna. Naħseb illi għamnek din hija ħaġa serja ħafna u jekk irridu nkunu serji fuq dan l-affarijiet kollha rridu inqisu illi xi ħaġa ġara. U da mux qed ngħidu, mhux is soċjalisti qegħdin jgħiduh. Aħna kena l-EGS, jena kena il-vizjoni alternativa ta' evalwazzjoni ta' semestru Ewropew, meta anki il-Kommissjoni kienet fosna. Dak li konna għadna qed naraw hissa u dawn l-aħħar ċifri li għandna qudiemna qed juruna li l-qata duwoli wis u għan sostenibli, qed jgħidulna li l-inflazzjoni hija baxxa wis, insostenibli wkoll u li it-kabbir maħna qed naraw ħimkien. Dan mhux jiena qed ngħidu neġa' ngħidilkom huwa Jean-Claude Juncker li qed qed jgħid li hemm bżonn ta' pjanta investiment u Mario Draghi li nistedilkom li taqraw id-diskors illi għamel Jackson Hall li saferna fina mux soċjalist Mario Draghi mu wkoll qed jgħid li rridu nagħmlu xi ħaġa biex nevitaw id-deflazzjoni u niżguraw li jerġa' jkun hemm investiment. Xejn minn dak kollu ma jidher fir-rapport u jekk aħna rridu nkunu serji fid-dibattitu tagħna hemm bżonn li dan rapport jiġi emendat Grazzi, President, jena u koll nishti eh, nifraħ li rapporter. Il-rapport tijaw huwa eccellenti u bilanċat. Jena kelli xorti tajba li naħdem ma' Sur Debaker bħala Shadow Rapporter Abel, u nħu gost li għal darboħra reġa saħa fuq l-importanza tal-kumpaniji żaru medji biex l-ekonomija terġa tqum fuq saqajja. Nisħaq fuq il-fatt illi nħossi li rob rapport eccellenti, rapport bilanċat li Iva irrit jitqis fid-dawl ta' situazzjoni ekonomika eh, li qegħdin fija. Naħseb il pjan ta' investiment ta' Sur Juncker irrit jitqis u Iva naħseb ukoll illi għandu jissemma ximkien fir-rapport imma appoġġ sħiħ minn naħa tiegħi għas Sur Dabaker u jiena disponibli biex nejnu biex inkomplu intejbu dan il-rapport. Grazzi ħafna, Sur Hayes. Sur President, grazzi ħafna. Jiena naqbel ma l-oħrajn u nifraħ li sur Dabakar għal rapport tijaw, naħseb li huwa rapport ġust, meqjus u uh, tajjeb xie ftit punti minna ħatijaj. Jiena naħseb illi Waħda mill-lodot illi tista' tevalwa l-ekonomija bija u rata tal-qat u rata ta' tkabbir tal-GDP. U fuq dawn iż-żewġ punti iż-żona euro ma, ma marreċ tajjeb lam qabla mal-Istati Uniti u laqqas mal-Istati Uniti. Il- hemm darbtejn iktar qatt fiż-żona euro milli hemm fil-Renju Unit u fil-Stati Uniti u l-livell ta' tkabbir tal-GDP huwa nofs dak li hemm fir-Renju Unit u fl-Istati Uniti għalhekk irridu niżguraw illi l-mekkaniżmi ta' sorveljanza jintużaw bisħieħ. Issa, is-sorveljanza hija importanti għal pajjiżi kollha kbar u żgħar u xirrit ngħid ngħid illi li l-pajjiżi jinżammu responsabbli għal dak li jagħmlu u li ma jagħmlux huwa approċċ ta' ftit ftit kastigi flimkien ma ftit eh, premjar il-pajjiżi irridu uh, jimplementaw il-CSRs tagħhom. Naħseb irridu nirriflettu dwar l-użu tal-budget tal-Unjoni Ewropea l-MFF bħala mezz biex nejnu lil pajjiżi illi rċivew rakkomandazzjonijiet speċifiċi. Dawn il-rakkomandazzjonijiet fin-natura tagħhom stess jiswew il-flus, jitolbu ċertu ammont ta' żmien, imma jekk aħna rridu illi nsiru effiċjenti, irridu nużaw il-budget bħala mezz biex nejnu lil dawk il-pajjiżi jikkonformaw u jimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet li jsirulhom. Interessanti illi l-pajjiżi li jkunu għaddew mill-ikbar eh, daqqa ta' ħarta għandhom l-akbar tkabbir fil-GDP. Hemm bżonn ta' riforma strutturali kemm importanti fil-żona euro illi nkunu eżempju tajjeb ta' riforma tal-riforma strutturali tas settur pubbliku permezz ta' inċentivi dan huwa importanti ferm. U fl-aħħar net jiena naqbel mal-punt illi qed isir fil-paragrafu 27 dwar investiment fuq medda ta' żmien twila 75% tal-investiment pubbliku fl-Stati Uniti jiġi mis-settur privat. Fl-Ewropa il-kontlarju Għanna bżon ta' model ġdid biex is settur privat jiġi involutu jinvesti fil-proġetti ta' settur pubbliku. Dak li jrid is settur privat huwa ċertezza u sallum ċertezza memx. L-aħħar kellim Patrick Offlin. Umbat jikonkludi rapport, grazzi ħafna rapport, uh, sur President, dak li qegħdin naraw hawnhekk l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u part partikolari dik l-ekonomija ta' zona euro huwa dawk li kienu dejjem kontra dak li dejjem qalu dak li kienu kontra il-munita il waħdanija għaliex ikollok il- il-politika finanzjarja jew monetarja deċiża fuq livell u politiki oħrajn deċiżi fuq livelli differenti. Il-paragrafu uh, 21 li ħeġġeġ l-istati membri biex jelbu l-oppozizjoni politika interna li modernizzaw l-ekonomiji tagħhom. Dik hija l-kwistjoni l-qofol ta' kollox id-demokrazija. Iva, il-pajjiżi għandhom bżonn jippruvaw u qegħdin jippruvaw imma wara kollox dawn biex, biex jirbħu l-elezzjonijiet pajjiżhom qegħdin hemmhekk u aħna m'għandniex mekkaniżmi biex insaħħu l-politiki li hemm bżonn biex il-politiki Ewropej jisiru koerenti u laqas nistgħu nimponu fuq l-istati membri un mbagħad dawk il-pajjiżi illi huma meqjusa li bħala irresponsabbli rridu eh, naraw li forsi ma, ma jħadux daqqa taħar toħra minħabba l-responsabilta taħħom, hemm bżonn ta' deċiżjoni biex naraw jekk dawn l-istrumenti jiex qed jiġu implementati fuq livell nazzjonali jew Ewropew. Issa m'hemmx biżejt solidarjetà fil-Unjoni Ewropea biex nimponu l-affarijiet għalhekk l-unika mezz sostenibbli u demokratiku għalli li mmorru lura fuq livell nazzjonali u għacċaru ukoll li ħafna mill-pajjiżi fiż-żona euro anke dak tan-naħa tisfel għandhom se jkollhom inqas kabbir mill-Ġermanja pereżempju għaliex il-Ġermanja għandha l-arfin espert, riċerka, e, e, e, għandha in-numri. Imma dawn il-pajjiżi hemm bżonn li munita tagħhom kontra dik Ġermaniża u jkollhom kontroll fuq ir-rati ta' interessi jekk iridu iħarsu il-livell ta' attività ekonomika tagħhom. Ħafna nies tkellmu dwar il-paragrafu wieħed, naħseb issa anki l-awtur tar-rapport realizza illi dan huwa pa, paragrafu li ma jagħmilx sens anki fid-dawl tal- ċifri illi rajna dal-aħħar. Is-Sur Debaka, grazzi ħafna, President l-ewel net ikkolli ngħidilkom illi jiena it-taħriġ tiegħi kien fil-xjenza u kien hemm xi ħadd li kien qed l-ottimizmu huwa dmir morali u naħseb illi dan ukoll huwa uh, rifless fir-rapport tiegħi. M'hemmx għalfejn illi r-rapport tiegħi jsir siġra tal-miliet fejn kulħadd eh, idendel magħha dak illi jrid li joġbu semmew ħafna affarijiet li n-nies qalu illi irridu jkunu inklużi fir-rapport m'għandux ikun rapport għax joxrin faċċata, naħseb li rapport kif inhu huwa ċar huwa preċiż u konċis. Kien hemm naħseb ħafna kommenti ġeneralment pożittivi, imma nixtieq inwieġeb għal xi punti oħrajn li tqajmu u mbagħad ikollna dibattitu iktar dettaljat aktar il-qudiem. Wieħed mill-punti l-aktar importanti huwa dak riforma strutturali u eh, jekk hemm xi wis jew ftit wis austerità u konsolidazzjoni fiskali jekk aħniex qegħdin nitolbu wis mill-pajjiżi meta jridu jimplementaw riformi fis-sistemi tal-pensjonijiet fis-swieq tax-xogħol u affarijiet bħal dawn Meta wieħed iħares bir-reqqa lejn id-diskorsi li ta' Mario Draghi mhux biss tal-aħħar imma anke l-kummenti li għamel f'dawn l-aħħar xhur jiena eh, nasal għal konklużjoni ċara. Hemm żewġ affarijiet li mhux se joħorġuna mill-kriżi u mhux se jgħinu l iż-żona euro u li l unjoni Ewropea ma nistgħux inkomplu nberbu l-flus u laqas ma nistgħu nistampaw il-flus biex noħorġu mill-kriżi. Żewġ affarijiet impossibbli u essenzjalment Draghi jekk qal Dan huwa messaġġ lil politikanti, lil gvernijiet, lil kapijiet tal-istat biex jieħdu responsabiltajiet tagħhom jibdew jimplementaw riformi strutturali jagħmlu żona euro u l-Unjoni Ewropea aktar kompetittiva, aktar miftuħa, aktar indirizzata lejn il-kummerċ milli għallu. Din hija responsabilità tagħna aħna hawnhekk fil-Parlament jekk nagħlqu għajnejna għal dan se jħalli pis kbir fuq il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjeni. Dan għal-punt nixtieq illi jibqa l-punt ċentrali ta' dan ir rapport smajt ħafna li appoġġawħ. Dana aħna rridu u koll ovvjament naddottawħ dan kollu naddottawħ da kollu għal eh, ċifri li waslunna dal aħħar dan ir-rapport ilu l-inkiteb għal kienu din hemm daħ xifti tanki r-rapporti ta' trojka u rapporti oħrajn jridu eh, ikunu inklużi għandna lista oħra ta' sħiħa ta' rapporti li qegħdin namlu referenza għalihom, imma ma narax għalfejn għanna noqogħdu nirreferu dejjem għal konklużjoni ta' rapporti illi inħarġu qabel. Naħseb dak li għanna mneku għabizzejiet, sara ħafna kummenti nistenna bil-ħerqa issa li konna dibattitu għaliex ma nistax nidħol f'aktar dettalji imma jiena spjegajtilkom il-pożizzjoni tiegħi xinis, smajt ħafna kummenti ta' appoġġ imma fl-aħħar mill-aħħar eh, xuħut mill-kummenti li saru se jkunu inklużi u ninsab konvinti li sensibu maġġoranza qawwija tija favur dan il-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna mel-issa ħanajdilkom l-iskadenza għal prezentazzjoni ta' emendi hija 8 ta' settembru f'nofs il-lejl. Uh, ma stajniex intawlu l-iskadenza, estendejnija biss sa nofs il-lejla li xumbat ikonna problema bit-traduzzjoni għalix irrit ikonna dibattitu uh, fuq l-emendi 22-23 ta' settembru, l-vot f'dan il-komitat fil-7 ta' settembru u umbat il-vot fil-plenarja il-plenarja, fit-tini plenarja. Niltaqaw għada għal eh, dialogu ekonomiku. Saħaw grazzi.